l-azzjoni komuni Ewropeja importanti ħafna żona tal-euro ma tista' tmur f'żewġ direzzjonijiet, jew tissaħħaħ jew tisfaxxa. Fis-sitwazzjoni preżenti għandna bżonn reaġixxu malajr. Jiena nappoġġa l-mekkaniżmu ta' stabilta u appoġġejt ukoll ir-rapport għax joħlo qafas legali għall implementazzjoni ta' dan il-mekkanizmu. Grazzi. Signora Harkin, grazie, Grazzi, Sinjura President. Il-biraħ votajna fuq il- uh, l-istrument ta' stabilità u eh, marna xinnix. Il-Parlament pal kunsill Ewropew eh, ma ħaġ deċiżjonijiet li għandu jiedu iva u ma deċiżjonijiet ibsin imma daw li determinaw il-ġejjini tal-loro. Amma qegħdin nitfnu ras nitfnu rasna ġol ramel għandna kriżi bankarja finanzjarja u eh, għal xejn għodu nippruvaw illi eh, inraqqu l-panu bil-qara ħmar. Il-dejn fl-Irlanda sar dejn ta' ċittadini u dan qed iseħħ kollox taħt imnieħer li sibi u iċ-ċittadini tal-Irlanda qegħdin nistennuhom illi ġorru il-responsabilità kollha huma li għanna bżon huwa ristrutturar mill-ġdid. Sura, Signora Maki. Grazie. għanna bżon eh, mekanizmu ta' ġestjoni tal-krizi wieħed permanenti biex niprevjenu nitrattaw il-krizi ekonomiċi li jistaw ikonna fil-ġejjieni. L-affarijiet se jmorru għallar jekk ma noqogħdux attenti u huwa ta' ħasra li dan il-mekanizmu huwa ippjanat barra eh, mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea Immisna konna involuti fl-pjanar tiegħu b'mod sħiħ, però u hija xi ħaġa tajba illi il-pajjiżi bħal Svezja u r-Renju Unit jistgħu wkoll jipparteċipaw f'xi ħaġa bħal din għandu jkollna koordinazzjoni aħjar tal-politika ekonomika tagħna fl-Ewropa u meta jkun hemm sanzjonijiet dawn għandhom jiġu deċiżi mill-Kummissjoni u għandhom ikunu awtomatiċi mingħajr l-ebda eh, negozjati. Il-kelim li jmiss għal minuta. Grazzi, President. Jina sibt li waratna il sena f'din il-kamra xej muse jixxukjani ma konti xukjata bil-mota kif Sur Brock introduċa rapporti għaw il-bira Eh, mhux eh, l-arroganza u l-nuqqas ta' assoċjazzjoni ma' realtà, imma il-mod ta' kif tkellem qed jgħid illi għandna nevitaw il-reviżjonijiet ta' trattat għax inkella jkun hemm bżonn ta' xi referendum f'xi stat membru edin taraw għawnek xa tidudni għandhom dawn l-elit tal-Europa lejn iċ-ċittadini Ewropej. L-opinjoni pubblika miex edha tittieħed pala xi ħaġa li tejn biex inbidlu d-direzzjonijiet imma xi ħaġa li trid tintelep. Kirjus Kamal, Sur Kamal, l-Onorevol Kamal, għal-minuta. Ħafna President. Waħed mill-problemi fil-munita unika li għandha ħafna stati membri differenti eh, bil-ċikli ekonomiki ekonomiċi differenti hija li l-rata ta' interess wieħed u r-riżultat ta' dan ovvjament issa qed jinħass għax qed naraw il-problemi illi għandha iż-żona tal-Ewro ma' barra minn hekk il-gvernijiet ridu jifhmu wkoll illi ma jistgħux jonfqu aktar milli qegħdin idaħlu. U meta jagħmlu hekk il-gvernijiet jekk ma jkollhomx gvernanza tajba, gvernanza ekonomika tajba, allura idaħlu l-ħaddieħor fil-problemi. Allura, eh, irridu eħe aħna zona tal oro b'saħħitha, speċjalment aħna il qegħdin barra iż-żona tal-Ewro x'aħna għandna kummerċ maż-żona tal oro Imma fl-istess waqt dawn il-pajjiżi stess taż-żona tal-Ewro jiġġieldu huma il-problemi li jkollhom mhux qogħdu iserħu fuq ħadd ieħor u joqogħdu attenti biex ma jonfqux aktar flus milli ikunu qegħdin jirċievu. Grazzi ħafna. Il-kelimi li jmisal minuta. Grazzi ħafna, President. Jina nixtieq nagħmilha ċara fissem uh, il-grupp ta' riformisti u konservativi li aħna favur tal-mekanizmu ta' stabilta' Ewropew li ġi imwaqqaf. Aħna evotajna kontra il-Brockwaldieri report, il-rapport ta' Brockwaldieri għax ma kienx qed jimxi mal-linji mal-konklużjonijiet il intlaħqu mill-Kunsell. Il-rapport ta' qal il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jinterferixxu fil-mekkanizmu intergovernattiv u dan il-mekkanizmu għandu jkun intergovernattiv minħabba l-ammonti kbar ta' flus il qegħdin jiġu e, e, impenjati fih u il- Parlamenti nazzjonali huma responsabbli għalhekk ta' dan wara taħdan kollu mhix il-problema m'hemmx biss il-problema tal-Oroma tal-gvernijiet tal li qegħdin jonfqu wisq mit-taxxi illi idaħlu minn min ħala sit taxxa Rapport li jmiss. Il-rapport Zasada. Is-Sur Kamal, l-Onorevoli Kamal. Jiena nil il-konklużjoni ta' tini fazi ta' dan il-ftajim tal-semma e, e, miftuħ bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Aħna nixqu aktar liberalizzazzjoni u nixtiequ innaqsu l-protezzjonizmu illi ixxekkel eh, dan is-settur. Nixtiequ li l-Istati Uniti ineħħi il-restrizzjonijiet u l-konsumaturi u l-passiġġieri madwar id-dinja iżgur ikun jaqblilhom li jkun hemm aktar ftehimiet ta' dan tip. Jiena nixtieq ringrazzja wkoll il-Jackie Foster, il-rapport, il-Shadow Rapporter illi ħadmet ħafna f'dan il-qasam. il qasam ħadmet fil-Komitat ta' Trasport u importanti li mhux biss inkomplu e, b'din il-liberalizzazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea manka mal-swieq tal-Azja nisperaw li konna dejjem aktar u aktar aċċessi għas-swieq oħra fid-dinja. il-rapport uh, Baudis, mela, il-rapport ta' Francesca Balzani għal-minuta. Sur Dalċis, grazzi President. Nishtiq l għennet uh, nirringrazzja l-rapporters, Balzani ta' xol tajjeb li għamlet. Dan huwa rapport fuq inizjattiva propja riguarda il-budget u natura ta' distribuzzjoni tiegħu eh, anka fl-isfond ta' solidarjetà jisħaq fuq il-prinċipju li fuq u irridu nifukaw li huwa dak tal-koeżjoni u ma u l-punti ieħor importanti huwa li hawnhekk qed jisemmaw jisema il-progress tal-implementazzjoni fil-perjodu tal-budget fuq proposta tal-Komissjoni għal użu tal rizorsi propi u biex dawn jintużaw ħalli tinelep il-kriżi u għandhom jappoġġjaw politika ta' innovazzjoni, riċerka u impjek fl-Ewropa. Surja Kolino, minuta. Grazzi, President. Fi żmien importanti bħal dan, dokument bħal dak li votajna fuq huwa wieħed uh, tajjeb li jagħmel sens li appoġġa l-istrateġija tal-2020. Din hija espressjoni ta' kredibilta u konsistenza ta' kif il-Parlament jagħmel xogħlu hemm xi kriterji u linji ta' gwida importanti, però jiġu jiġu imtejba permezz ta' lista ta' prioritajiet ta' azzjonijiet f'dan iż-żmien delikat li għaddejjin minnu palissa speċjalment fil-baċin tal-Mediterran manka fil-Ġappun fejn hemm diffikultajiet kbar marbuta mal-bidliet eh, veloċi li qegħdin iseħħu għandna bżonn parlament b'awtorità u kredibilità biex joħroġ b'risposti li jtejbu il-kompetittività tagħna u anke s-sostenibilità tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Borghezio għal-minuta. Grazzi naħseb li f'dan il-periodu sensittiv kif tiġa semma l-infi li qed insemmu fil-Kumitat tal-Budget huwa eżempju eh, tajjeb tal dak li qed seħħa anka fir rigward tal-dar tal-istorja Ewropew u l-flus li għandha bżonn. Qed insemmu xi wieħed u tletin miljun euro. Hemm uh, ukoll spejjeż oħra varjabbli msemmija 3 miljuni, 5 miljuni, żewġ miljuni għall impjegati u uh, oħrajn għal sigurtà E, ġifiri e, ħafna flus għal ġestjoni biss tal-bini. Għanna inkunu eżempju aħna fl-istituzzjoni tagħna. Präsident, gestatten Sie mir zu den Leitlinien Haushalt 2012 drei Bemerkungen. Grazie Hafner. dwar il-budget nishti nejt illi e, tajab li trattajni ha hekk f'perjodu daqseg bikri. Għamilna xogħol tajjeb l-2011 bejn it-tliet istituzzjonijiet imma din id-darba rridu naħdmu aħjar. Il-budget Ewropew m'għandux eh, jirrikjedi aktar kreditu u hekk għanna eh, u għandna nimxu fuq din il-linja, grazzi ħafna. Grazzi ħafna President. L-immigrazzjoni legali għandha rwol importanti ħafna fl-iżvilupp tal-ekonomija eh, ekonomika u fil-kompetittività tal-Ewropa. Waħda mill-problemi hija l-istatus legali tal-immigranti jew inkella nuqqas anzi ta' dan l-istatus u d-diskriminazzjoni li din tista' toħloq sitwazzjoni fejn fil-21 seklu għadna naraw dan it-tip ta' skjavitu u din mhix xi ħaġa normali kwalinkwa persuna fis-suq tax-xogħol għandha tiġi trattata b'mod ugwali dan ir-rapport kellu dispożizzjonijiet kollha li huma niqsin mill-atti legali tagħna u għalhekk li aħna appoġġajna dan il-ħolqien ta' dan il-qafas legali għax huwa importanti ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevole Antoniozzi. Grazzi President. simplifikazzjoni amministrattiva u aċċess aħjar l-informazzjoni huma strumenti importanti ħafna biex is-suq tax-xogħol Ewropew ikun aktar attrajenti għall operaturi minn pajjiżi terzi il-proċedura ta' talba unika li għanda permess ta' residenza u dak ta' xogħol fatt eh, fatt wieħed maquda fl-imkien hija kontribuzzjoni lejn is-simplifikazzjoni tal-regoli eh, fl-istati membri. Il-proċedura tkun aktar ċara u effiċjenti kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-immigranti u fl-istess waqt tagħmel aktar faċli biex wieħed jiċċekkja il-legalità ta' ċerti minn dawn il-residenzi. Proċedura waħda tneħħi wkoll in u ta' ugwaljanza li teżisti bejn iċ-ċittadini Ewropej u dawk ta' pajjiżi terza li kien ta' favur il-rapport ta' Sinjura Matthew. Kellem għal jmiss għal-minuta. Grazie ħafna tal-mikrofonu. Jiena votajt kontra din il-proposta ta' din id-direttiva għax irridu naplikaw approċ uniformi għal dan il-permess uniku huwa inevitabli li ħajkun regoli differenti għal eh, persuni għal residenzi anzi għal persuni minn pajjiżi terzi E, u importanti li konna trasparenza fil-proċessar tal-applikazzjonijiet biex dawn wieħed iħares lejhom b'mod oġġettiv u biex ikun hemm l-istess trattament anka fl-isfera soċjali għandu jkun hemm leġiżlazzjoni adattata fil-post l-emendi ma kienux fid-direttiva għalhekk jiena għamma e, ħassejtix li kienet xaġa tajba li l-partiti tal-lemin e, adottaw din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 Hawnhekk qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-ħaddiema eh, barranin illi dawn ikunu eh, ugwali eh, ma' dawk ta' ċittadini Ewropej u naħseb li huwa punt ta' tluq tajjeb aħna rridu naċċertaw li dawn jirċivu l-istess paga l-istess xogħol u jkollhom l-istess aċċess għal servizzi soċjali bħal ħaddieħor. Huwa punta ta' tluq tajjeb hemm xi tħassi però U dan jgħat f'artiklu tlieta b'mod partikolari u l-sotto sezzjonijiet eh, ta' dan l-artiklu stess. Em, irridu nżommu f'moħħna illi hemm uh, persuni li jaħdmu fuq uh, livell staġjonali jew li huma part-timers u issa rridu nassikuraw li dawn kollha għandhom uh, ikollhom aċċess għall istess drittijiet u ma nafx jekk din hijiex idea tajba fl-istess waqt għanna innaqsu u koll il-burokrazija. il li jmiss għal minuta. Grazie ħafna, Sir President. Jiena nappoġġa għal daw kollha li qalu illi għandu uknem trattament ugwali għal eh, impjegati minn pajjiżi terzi li l-om jaħdmu eh, fil-pajjiż aktar minn sena naħseb ukoll illi dawk illi qegħdin jaħdmu anqas li l-om jadmu fil-pajzi tan anqas minn sena u kol għandhom jiġu trattati b'mod, bl-istess mod li jina favur illi dawn eh, li naċċertaw li dawn ikun għadin jaħdmu f'post sekura il-kontribuzzjonijiet għal pensjonijiet huma wkoll parti mill-paga u għandhom ikunu trasferibbli minn stat membru għal ieħor u li jistaw jiġu ri patriati jekk daw ikunu jekk ikunu jixtiequ. Mela, e, l-Sur Fox fuq il-rapport tal-Onorevoli Balzani, xtaq jitkellem qabel u biżnieh. Grazzi, President, jgħid l-Onorevoli. Jiena nilqa il-fat li qed nippreparaw għal budget tal-2012 daqshekk mini biex bekk ikonna konsentrazzjoni tajjeb tal-kwistjonijiet involuti waħda mill-kwistjonijiet li qed nitkellmu ħafna dwar fl-Unjoni Ewropea u f'din il-Kamra hija s-solidarjetà. Ħafna drabi aħna dejjem lesti nuru solidarjetà ma' gruppi ta' persuni u jiena nix intlob dan il-Parlament li juri solidarjetà ma' minni ħala 16 fil-pajjiżi tagħna x'tista' ma' minni jiġi il-ħaġa u f'dan iż-żmien ta' austerità ridu noqogħdu lura mill-infi għandna nkunu ta' eżempju għandna nifriżaw il-pagi u l-allowances tal-MPs kollha fl-2020 u għandna e, ninsow il-dar tal-istorja Ewropea li ħadd u miljuni ta' euro u e, m'hemmx pjanijiet ta' kif se tiġi e, jitinata l-fandi fil-terminu ta' żmien twil. Grazzi ħafna.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 il-regoli frammentati ta' drittijiet tal-konsumatur huma ostakoli ostaklu eh, għal meta wieħed jixtri li lin mill-konfini u anka su interna lek il-proposta direttiva li ġiet referuta lura lil komitat tista' tirrappreżenta kontribuzzjoni tajba għal qafas legali ċara l konsumatur Grazzi. Sur Antoniozzi. Minuta. Grazzi, President. Dan il-rapport e, tjam revizjoni tal-erba direttivi u inaqqas il-frammentazzjoni, anzi ineħi il-frammentazzjoni li għamela diffiċi biex wieħed ikom jispiċċa issu intern għal beneficju tal-konsumatur u għal kumpaniji u għal aktar fiduċa tal-konsumatur hija proposta komplessa illi għandha ħafna speċifiċitajiet illi iddiskutejna fuq u manka meta kien sem fil-passat fil-presidenza Franċiża anka il-President Barroso u Sinur Redding issa madom xi semmu l-istess affarijiet u qegħdin nersu lejn aktar armonizzazzjoni, però jiena m'iniex kuntent bil- E, dak li nkiseb huwa mm, modest huwa il-minimu, però jista' jkun put tatlu għal aktar żvilupp fil-ġejjini għalhekk jien appoġġajt dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Sir President, Signori, il-dokument li għaddejna l-lum huwa riżultat ta' Bissu xogħol komplikata ħafna li tmur lura l-2008 u niflaħ li rapporter fuq il-progress li sar. Nana hawnhekk għandu jkun li nagħtu kontribut għal suq intern aħjar biktar fiduċa minn tal-kumpaniji, minn tal-konsumaturi u iktar appoġġ tal-kumpaniji. Dak li l-votazzjoni li għamilna l-lum huwa erba sintesi li palissa t qegħdin fis-seħħ kif ukoll ix-xewqa li nevitaw il-frammentazzjoni legali li ħafna drabi tkun tostaklu kemm għall kumpaniji li jixtiequ ibbijaw fuq suq transkonfinali u anke għall konsumaturi li jixtru. Għalhekk kien avvotajt favur dan ir-rapport, grazzi. Komi. Sir Reppo, minuta. Grazie, President. Din ir-riforma ta' revizjoni ta' direttiva kienet biċċa xogħol kbira. Kien hemm għadidna li ħankunu qegħdin dajfu il-livell ta' protezzjoni għal konsumaturi speċjalment fil-pajjiżi nordiċi minħabba daw il-bidliet li qegħdin nagħmlu. Il-kontratti u għal u mal-konsumaturi jridu jisiru blaqwa protezzjoni li nistaw nofrulam li konsumaturi. Suq jgħat emmek għal konsumatur u mux il-konsumaturi għedin suq Għalla kħidu naċċertaw li l-istruzzjonijiet u regoli kollha f'dan il-qasam ikunu ċari, sempliċi u faċli biex wieħed jifhimhom kemm jista' jkun. Il-Parlament għalek ħad deċiżjoni tajba, Sinjura Jetta Maki. Is-suq intern tal-Unjoni Ewropea żviluppa ħafna issa kiber u għalhekk naħseb għandna bżonn nistudja daqsxejn, speċjalment naraw il-mod kif iservi l-interessi ta' Eh, l-SMI sul konsumaturi il-proposta minna ta' kommissjoni biex tħares il-konsumatur intlaqat b'mod differenti minn nies differenti. L-Unjoni ta' konsumaturi fil-Finlandja organizzatu kol petizzjonijiet fuq is-suġġett għaliex ġimis is li ħatkun edha d-dajja fil-protezzjoni ta' konsumaturi fil-Finlandja. Kanna numru ta' kompromessi li ġew diskussi ħafna u diffiċli li wieħed jara eżattament x'inhu ma l-affarijiet. Ma naħsibx li huwa ambizzjuż biżejjed dan ir-rapport imma xorta waħda l-problema hi fil-fatt kemm hu diffiċli li wieħed jifhem dak li hemm. U għalhekk naħseb li f'din il-qasam partikolari li konċerna l-konsumaturi li konna direttiva sempliċi bizzejt biex il-konsumaturi nfushom għal inqas ikunu jistgħu jifhmuha. Arvoisa puhemies, tässä on edellä. Grazie. Is-Sinjura Jatamaki urrit biċċar l-opinjoni tagħna fuq din id-direttiva. Aħna mħazbin fil-Finlandja illi ħajkolna il-level ta' protezzjoni ta' konsumatur li ħajon os kemm fil-Finlandja u anke f'pajjiżi nordiċi oħrajn. Il-proċeduri l-azzjoni ħaj jihdu iżjed żmien ukoll minħabba fiha din. Kien hemm problemi meta dan is-suġġett kien qed jiġi diskuss fil-kumitati u nittama li fil-kumitat issa li ħan nirreferu għalura li jom ikunu jistaw isolvu ċertu diffikultajiet pendenti. Per eżempju, għanna kustjoni ta' turizmu ħafna minnom fil-tramuntana tal-Finlandja, per eżempju, dana qed jaraw veru b'mod negattiv. Qed ikun diffiċli ħafna biex wieħed pereżempju jibbukja lukanda jew jagħmel arranġamenti oħra ta' vjaġġar li għanna bżonnu li natu il-protezzjoni l-konsumaturi, pero b'tali mod li jifmu u jifmu xinu drittijiet tagħhom f'sitwazzjonijiet partikolari. Grazzi, President. Jina naħseb illi l-armonizzazzjoni tal-liġi kontra konsumatur hija idea tajba. il-konsumatur għandu jitallem iżjed dwar xtajt il-liġi Ewropea u għalhekk għossu ktar komdu meta jiġi biex jiffirma kuntratt jew jixtri xi ħaġa u tanna jgħod biss mhux għal min qed jixtri imma anke għal min qed ibih. Ġifiri danna irġi kunem hemm informazzjoni illi tingħata fuq livelli differenti u l persuni differenti. Kontentina li dan ir-rapport reġend batlura l-Kumitat għaliex jekk ħan nitkellmu dwar il-produtturi, għallura mhux qed nitkellmu biss dwar kumpaniji kbar, imma anki kumpaniji tal-familja pereżempju u kumpaniji żgħar, u dan m'għandhomx ikollhom ħafna obbligi legali. Sur Fox, għal minuta, grazzi President. Meta konstituenti tiegħi saqsewni x'inhu l benefiċċju ewlin li nkunu parti fl-Unjoni Ewropea jiena dejjem Weġibt illi huwa l-kummerċ ħieles li jeżisti bejn il-Stati membri u s-suq intern li aħna qegħdin naħdmu fuq u għalhekk jiena nilqa' din id-direttiva tal eh, protezzjoni tal-konsumatura li xtieħu pass veru ċkejken imma għall-inqas pass lejn dan is-suq intern. Ħajkun ta' benefiċċju għal konsumaturi, għal kompaniji żgħar u ħajjejn fil-kummerċ transkonfinali fuq l-internet, però din id-direttiva ilha ħafna biex tasal saw u l-progress ikolli ngħid li huwa pjuttost modest għalek jina l-Komissjoni nitloba biex tipprovdina għafas biex nkunu nista' naslu għal biex nlestu xaltana fuq issu internu mhux inizjattivi ehm, frammentati kif għandna issa Signora Vier għal-minuta. Grazzi President. Id-direttivi armonizzati dwar il-protezzjoni tal-konsumatur huwa importanti ħafna biex intejbu l-ħidma tas-suq intern tagħna din id-direttiva armonizzata li tkopri ħafna direttivi ta' drittijiet ta' konsumatur ħatkun edda tissimplifika ħafna l-qafas legali u ħatkun qed iżid ukoll il-fiduċja tal-konsumatur. Fl-istess ħin ħatkun qiegħda tippromuovi wkoll il-kummerċ skonfinali u nefitaw frammentazzjoni. Sfortunatament armonizzazzjoni sħiħa mhix possibbli fl-Unjoni Ewropea, però dana huwa pass importanti lejn protezzjoni aħjar tal-konsumatur għalhekk nappoġġa l-adozzjoni ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna Sur Nħanġir fuq il-situazzjoni fil-ġappun. Grazzi, President. L-aħbar dwar it-twerremat fil-ġappun ħallitna kollha imbelħin, anki meta rajna il traġedja li għaddejja. Aħna l-ewwel ħaġa rridu nagħtu kull appoġġ tekniku finanzjarju li l-popolazzjoni tkun teħtieġ fix-xhur u snin li ġejjin. L-impjant nukleari ta' Fukushima għandu il-ġelna naħsbu b'mod kalm iżda birra dwar l-enerġija nukleari. L-Unjoni Ewropea qed ħeġġiġna biex ninvestu iżjed fl-enerġija alternattiva. Aħna ovvjament taħseb tagħna hawnhekk huwa mal-Ġappun, però rridu naċċertaw ukoll li dawn l-affarijiet ma jerġgħux jisaħħu fil-Ġappun jew fl-Ewropa madwar id-dinja nixtieq nitlob lil kellima biex inti tispjega l-vot tiegħek. Trid titlob dan qabel mhix bħal KGDI din. Illum ħana mal eċċezzjoni Surubi, grazzi ħafna President. Sitwazzjoni fil-Ġappun. Naħseb illi tagħti tal-lin malilna wkoll is-sitwazzjoni ġappaniza bħalissa ehm, L-iktar importanti hija din is-sitwazzjoni tal-impjant nukleari. Issa din naraw ukoll kummissjoni xamlet sissa kull mamna tissa huwa biex il-grupp ta' ħidma dwar l-enerġija fil-Kunsill biex ġibdet l-attenzjoni li kolna diskussjoni serja dwar dan u issa naħseb li wasal iż-żmien. Aziz kollegi, grazzina Ċivejt. menan talba għal difiża tal immunit